Grazzi kommissari. E sabek il-dibattitu għalani. u s-sessjoni u wkoll maluqa nkomplu għada fil-ħoddu fil dissa u l-lejla tajba l-kulħadd.